għaddi minnu. Ejja, issa nkomplu għaxol ħalli nlestu xol li aħna għanna namlu u nivvotaw fuq il labot tal-agenda għallum u għada skont il-regola 130 din l-agenda tqasmet għal wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi ta' dan il-parlament kien propost u kien miftiem ukoll li ħajkonna dawn il-bidliet fl-aġenda. L-erba, illum 23 ta' marzu tas sena 2011, ħajkollna dibattitu dwar l-istqarriet tal kunsill u Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Ġappun. Dan huwa kont li ħansituh mal-aġenda. Apparti minn hekk ħanitkellmu wkoll dwar l-alerts tal-impjanti tal-enerġija nukleari u għan il-diskussjoni dwar il-politika tal-ġirien ħatkun posposta għal april. Għajkonna test fuq il-ġapun liħa nivutaw fuq il-ħamis. It-tieni bidla hija l rapport ta' kollega Balzani dwar il-budget dan ħajkun it-tieni punt fuq l-aġenda tagħna il-ħamis wara il-diskussjoni li ħajkonna fuq il-ftehim dwar it trasport bl-ajru. Issa, tielet bidla hija li kellna mistoqsija orali min-naħa tal-Kumitat MV lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni tal-kwalità tal-fuel u din id-direttiva u fil-fatt li qegħdin jitolbu għal valuri ġodda u dan ħajkun punt li ħajtpoġġa fuq l-aġenda tagħna u dan ħajkun diskuss minflok ir-rapport ta' Balzan mhux ħajkun hemm riżoluzzjoni li tkun hemm resqa dwar dan il-punt. Imbagħad fl-aħħar punt tagħna r-rapport tal-kollega tagħna Sur Chichester dwar is-sigurtà tan-networks u l-informazzjoni din l-Aġenzija Ewropea aħna fil-fatt nrisqu dan il-punt ista' mingħajr dibattitu u dan il-punt ħajtressaq direttament tal-vot nhar il-ħamis għada. Issa, il-bidliet għall-aġenda tagħna ta' għada l-ħamis 24 ta' Marzu. Marzu. L-ewwel ħaġa, l-ewwel rapport ta' Brian Simpson dwar l-istatistika Ewropea dwar it-turizmu. Huwa pospost ukoll għal mini ta' April. It-tieni bidla hija dwar ir-rapport tas Sur Moreira, ġifieri dwar l-assistenza teknika għal Ġorġa din ukoll tkun posposta għall-plenary ta' April. U fl-aħħar minn aħħar il-vot dwar mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u Mawritanja dwar is-sajt huwa pospost tal-wieħed mill għal-waħda mill plenary li ħajkonna minn issa il-qoddim. Dawk kienu l-bidliet illi tresqu din l-agenda dawk li diskussi mal-gruppi politiċi u dan il-gruppi politiċi qalu illi jaqblu ma dawn il-bidliet hekk kif għattomkom jiena. Mela bekk l-agenda tagħna hija ratifikata u sa nistgħu ngħaddu għal punt importanti ħafna fuq l-agenda tagħna tal-lum għandna rapport tas-Sur Brock u tas-Sur Gualtieri dwar L-emenda tal-artiklu 136 tat trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' mekkaniżmu ta' stabilta għall istati membri l